tkun għada mid-disa sa' tejn un bat mit-tlieta sal-ħamsa. Il-agenda hija pubblikata u tistgħu issibuha fuq sit elettroniku tal-Parlament nagħlaq